tnħila l-immunità u din kienet aċċettata u t-tielet aħbar kien illi l-grupp Soċjalisti Demokratiċi komunikawna illi sur Renato Suru tela mill-grupp fl-10 ta' Mejju 2016